Presidente. Buenas noches. Lejla tajba, signori, kollegi, lejla tajba kol kommissarju. L-agenda, il-punt li għanna fuq l-agenda Ja l-istqarrija tal-Kummissjoni tweġibiet preżentati biex tingħata spinta l-ekonomija fil-pajjiżi tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant. U nati mill-ewwel il-mikrofonu lil Kummissarju Almunja sabiex ikellimna għannom tal-Kommissjoni. Grazzi ħafna, President, Onorevoli Membri.